Signori. Tine, προφορικές ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την... Mela, l-lum fuq l-agenda tagħna għandna mm, mistoqsijiet orali u l-Kunsill fuq investiment f'teknoloġiji ta' level baxx ta' karbonju. Nibdew eh, bil-għad il-kelma xur roll. Ħames minuti. Herzlichen Dank, guten Morgen. Frau Präsidentin. Grazie ħafna. President, Kommissarju, Rappresentant tal-Kunsel. Il-raġuni li għamilt il-mistoqsija hija li nħarsu lejn il-kunċett ta' enerġija b'livell baxx ta' karbonju li offrit il-Komissjoni fl-2007 biex bdejt eh, timplementa diversi